ikonna l-votazzjoni fl-axħar ta' dibattitu. Issa imiss il-dibattitu dwar eh, Sri Lanka u għalek nadi il-mikrofonu lill-awturi għal-minuta. Grazie ħafna. Il-persuni ta' Sri Lanka u specialment il tamili soffrow ħafna għal daw l-axħar 30 sena minn kampanja terroristika illi eh, mexxija mill-RTTI issa li RTT ġew madomx edin fil-gvern, in-nies ta' Sri Lanka jeħtieġ li nisimgħuhom b'attenzjoni kbira, nifmuhom u ninuhom meta qed ifittxu li jarġgħu jaslu biex jirkupraw it-fitri tal-prosperità u jiġġieldu kull possibilità li jarġa' jkun hemm it-terrorizmu dawk li jridu jkomplu jattakkaw il-nies ta' Sri Lanka billi jaraw illi l-arranġamenti ta' kummerċ GSP mal-Unjoni Ewropea u nispera l kummissjoni tifem illi huwa l-kummerċ u mhux lajnuna li jagħti l-aħjar mod biex jistgħu jirkupraw ekonomikament. Min naħa tagħhom l-awtoritajiet ta' Sulanka Lanka jissemmu eh, l-interess tagħhom fil- eh, preokkupazzjoni internazzjonali u naturalment l-ewwel priorità hija dak il-miljuni li qegħdin fil-konflitt u issa qed din jinżammu fil-kampijiet u għalhekk dan il-proċess għandu jkun urġenti ħafna u l-komunità internazzjonali ħieċ jagħti sejmu f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi Silvan Orden, issa il-kelim li mis u s-sur de Rossa għal minuta u nofs. Grazzi, sur President. Jina nati l-appoċ għal din il-rezoluzzjoni anke jekk naħseb li mis kritika bizzejiet għal gvern ta' Sri Lanka Iktar kmini din is-sena rajna l-attakk minn naħat ah, fuq Tamil Tigers minn arma ta' kas tal-ħajiet ta' ċittadini li ntużaw bħala pons biex jisservaw bihom u kien hemm tant eluf mejta. Id-dinja kienet imwerra u ma setta ta' xejn dwar dan. Immessa hemm kważi kwarta miljun iżjed minn kwarta miljun li huma internati minar l-ebda faċilità medika laqas ilma ta' xorb u laqas eh, sistema sanitarja biex jistaw jiexu ta' nis. U għalek jeħtieġ nitolbu lill autoritajiet ta' Sri Lanka biex jirispettaw id-drittijiet ta' ċittadini. ti għaj, jekk memx il-progress li nistaw nkejlu fuq dawn it-talbiet ta' riżoluzzjoni u għalek allura l-Unjoni Ewropea għandha tpoġġi pressjoni ekonomika eh, fuq l-awtoritajiet ta' Sri Lanka ix l-anka t-dependi fuq l-investiment dirett u koll il rapport tal-Unjoni Ewropea ekonomikament u għalek għanna nużaw da bħala liver biex nassikuraw illi nistaw nejnu il-poplu ta' tamil Grazzi. Fin danka kollegi De Rossa. Grazzi kollega De Rossa, issa l-minuta is surman. Sur President, għandi zewx minuti biex nitkellem. E il-gwerra ċivili spiċċat f'Mejju donnu il-troppi il tal-gvern imxew il-qoddim mill-parti ta' fuq ta' Sri Lanka u nisperaw illi jasal għal libertajiet illi huwa meħtieġ għal dawn il-popli. Kien hemm ħafna persuni ċivili li kienu affettwati anke b'ħafna diżastri nazzjonali, eh, eh, naturali. U l-Unjoni Ewropea żiedet il-kummerċ ma' dan il-pajis u kol toffri għajnuna finanzjara għal dan. Imma jeħtieġ li l-autoritajiet ta' Sri Lanka iddaħlu il-kwistjonijiet tal-drittijiet umani elf persuna ġo kampijiet minar ilma, minar servizzi sanitari, minar faċilitajiet u l-organizzazzjoni li qed jagħtu lajnuna qed ikunu disprati li ma jistgħux jipprovdu dawn il-ħtiġijiet eh, essenzjali. Aħna nitolbu illi il-salib l-aħmar għandu jkollu sejn prinċipali f'dan il-qasam. U kol fejn hemm bżonn ta' tibdil huwa il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-ħsieb jeħtieġ ikun hemm twaqif tal meta min jikteb xi artiklu f'xi gazzetta jispiċċa l-ħabs dejjem jina mort ħafna drabi ġo Sri Lanka u jidir li illi jeħtieġ ikun hemm bidu ġdid għal dan il-pajjiż sabiex it-tamili jistaw ikkunu jiddaħlu u kol mod kostruttiv u għalek jeħtieġ jirrenunzjaw għal kull tip ta' violenza u terrorizmu u kol jeħtieġ li kunem kooperazzjoni fuq livell ta' strateġiku dwar id-drittijiet umani. Nispera illi il-persuni ċivili fil- fil-Sri Lanka illi eh, il-gwerra ma tibqax istituzzjoni u tkun ħaġa tal-passat darba għal dejjem. Grazzi ħafna Surman. Biggie Higgins. Issa l-kellimni miss huwa is-Sur Higgins. il politika lejn il-poplu ta' Tamil minnaħa tal-President Rakspakzi inbidlet u saret ħmar il-lej tal-biza għal nis ta' Sri Lanka. Kienem repressjoni massiva kontra individwi, kontra gruppi illi eh, marru kontra il-politika xovinistika tagħhom. Dina tkompli Ah, specialment għal poplu ta' tamin fejn għanna 300.000 illi huma mizmuma ġo kampijiet tant tfal fejn hemm ħafna eh, mart u nuqqas ta' nutriment adekwat. Bil-gvern ċipaksi jeppjana li immorru lejn il-naħa ta' fuq eh, tal-vant tal eh, u bekk tkun kolonja oħra u dina kun ovvjament raġuni fejn ikun hemm ġlied intern iżjed. Għanna dittatorjat fil-fatt hemmhekk bil bxi dera ta' eh, demokrazija jettix nikondamowa, mandiġ għandi riserva dwar il-paragrafu erba' għaliex il-terrorizmu principali ġie mill-gvern Raġipaksi u jidir li il-situazzjoni ta' Sri anka mus se jsolvi xejn kif inhi il-poplu ta' Tamil għandhom jiddefendu ruhom, għandhom ikollhom dan id-dritt kontra ir-repressjoni militari. Imma biex niddefendu il-poplu Tamil jeħtieġ ikun hemm ġlieda maquda ta' Tamil u ta' ħaddiema selen kontra il-gvern u l-politika ġdida tagħha illi jibidlu il-soċjetà Sri Lanka fejn hemm tant riżorsi Eh, biex jintużaw dawn ir-riżorsi għal beneficju tal-poplu kollu kemm hu. Għalhekk jiena gburi li nipparteċipa mal-Partit Soċjalista ma li tipparteċipa wkoll mal-Irlandiża ħalli jieqfu lil gvern favur tal-poplu eh, ta' Tamil ta' Sinali u bekk jistgħu jimxu il-qoddim u ngħinuhom kemm jista' jkun. Nun fjo. Grazzi ħafna Mr. Higgins, issa is-Sinjura Hotela għal minuta u nofs. Grazzi, President. Dak li ntqal sissa mill-kollegi tiegħi dak li raw bajnihom fi Sri Lanka sissaħħu meta il-komitat, il-sottokomitat ta' drittijiet umani kenna hearing fuq din is-sitwazzjoni tal-biża li qed eżisti hemmhekk. Fil-fatt nistgħu ngħidu illi bejn hemm għandna 260.000 ta' tamili li ma jistawx jiċaqalu kif iridu jibidlu kontra kull regolament internazzjonali anke jekk il-ġlied suppost spiċċa xur ilu u għalek għanna libertà limitata ħafna il-bira kienem eh, rapport eh, mill-Reporters Without Frontiers illi għalu illi tasal fil-post 162 fil-livell ta' kemem libertajiet ta' dan is-sens. Todetaan eh, paikallisvaalien eh, eh, ħitix li kunem maċċessa dawn il-kampijiet u għalmenu qed nitkellmu dwar elezzjonijiet lokali illi kunem espressjoni iktar inqas b'saħħitha u nieħdu nota illi kunem dawn l-elezzjonijiet. Jina ferħana ħafna illi il-Komissjoni bħalissa qed tara kif is-Sri Lanka tista' tmexxi eh, il-trattati l qudiem għal dak li għandu xaqsam ma' drittijiet tal-bniedem u nispera il-Komissjoni jkomplu jaħdmu u jagħmlu xogħol indipendenti u jagħtu il-konklużjoni tagħhom jekk verament is-Sri Lanka jħaqhom dan il-GSP Plus status. Vielen Dank, Frau Kollegin Hautala. Jetzt Grazzi ħafna, Signora Hautela. Issa fissem il-gruppi politiċi sur-post tal-minuta. Und ich glaube, dass in Sri Lanka. Meta jkollok vittorja għandek kun ġenerus u jidir li il-poplu tal-Sri Lanka għadhom marra fuħx dan il fat Et nitkelmu dwar il kawzi dwar konflitt ta' nazzjonalità u et naraw tkabbir fil-ġlied f'dan il-każ. Jeħtiex naċċettaw il-fatt illi m'hemm nebda kunċett bħalissa biex ikollhom drittijiet leġittimi għal poplu ta' Tamil, imma jeħtieġ illi u lejn xin, rapproxman biex insibu eh, soluzzjoni eh, politika. Il-violenza naqset u din ħaġa sew, issa jeħtieġ li kunem ċertu ftejim ma nistawx aħna nfaħru il-violenza ovvjament, imma rridu naraw il-kawzi reali hija faċli li nispiċċaw xi konflitt ma jeħtieġ illi eh, nagħmlu biktar diffikultajiet biex noħolqu l-paċi. Ħarsu lejn il-Bosnia snin u snin wara l-ġlied sa issa qatt m'għandniex soluzzjoni. Jiena inkwetat ħafna dwar l-istabilità ta' Sri Lanka hija problema ta' minoranza ila teżisti għal mijiet u kien hemm il-perjodu koloniali li dejjem kabret il-problema għalwa kieħtiex nimmedjaw bejn iż-żewġ sajt u jkollna iż-żewġ naħat iktar qrib xulxin. Grazzi ħafna kollega. Issa il kelimni mis is-Sinjura Geringer de Udenberg. Grazzi, Sur President, f'Mejju ta' din is-sena. Wara li kienem hemm diffiża ta' tagħmel jidher li l gwerra ċivili fi Sri Lanka kienet spiċċat, però jidher li kien hemm ċertu problemi u dawn iridu nsalvuhom għal raġunijiet politiċi l-awtoritajiet qed iżommu iktar minn 250 elf persuna u hemm repressjonijiet kontra l-medja il-Qorti Suprema batet ġurnalista għal 20 sena il-ħabs. U din kienet ikkondannata mill-Unjoni Ewropea u koll hemm xi teddit eh, tan-nies qed jiġu medda eh, n-nies. Għandu jkun hemm konvenzjoni għax din issolvi il-problema u tipprovdi appoġġ għal vittmi tal-anti personal minds. In-nies tal-Sri Lanka jiġri demokrazija ta' vera biex ikollhom ħajja tajba. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss il-Sinjura Deli. President, kollegi, għal xur sħaħ il-gvern tal-Sri Lanka attakka attivisti ġewwa l-Sri Lanka kif ukoll l-istampa fl-Sri Lanka. Qed naraw ksur ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet internazzjonali għaliex il-gruppi ta' tamil ma natawx drittijiet ċivili tagħhom. Aħna rajna madwar 280.000 persuna affettwati minn din is-sitwazzjoni. Hemm refuġjati li lanqas jistgħu jirċievu għajnuna uh, ta' saħħa mingħajr ma jkollha ma jiġu eskortati mill-militar il-ġimgħa l-oħra smajna li għaluf ta' nies qegħdin immutu Il-Parlament għandu jagħmel dak kollu li jista' biex ikun biex jinħelsu dawn il-priġunieri u tingħata għajnuna umanitarja lil min għandu bżonn. Grazzi ħafna Sinjura Deli jista ser ngħaddu għal KHDI is-sur Tanek Kjoġbok. Sur President bħala rappreżentant ta' Londra belt li kienet mill-quta mit terrorizmu f'dawn l-aħħar 40 sena jien għandi ħafna simpatija lejn il persuni ta' Sri Lanka. Dawn it-tlatijiet turistiċi mit-Tamil qegħdin ħassru l-isbuħija ta' dan il-pajjiż. Il-President ħal poter bilan li jiġilet li titi u Għaldaqstant issa l-gvern għandu l-responsabilità li jibni soċjetà ġdida permezz ta' libertà u ġustizzja għal kulħadd irridu jiġu ġustizjati il-kriminali tal-gwerra. Din għandha tkun responsabilità. Jista' jkun li ntilfet xi ftit ta' rida tajba internazzjonali minħabba l-konflitt, però jiena konfint li l-unika mod il-qoddim huwa li niżguraw li jkun hemm appoġġ u għall-gvern elett il-ġdid. Irrid ikun hemm ftehim, ftehim kummerċjali li jekk jiġi imneħħi dan il-ftehim ser jeqlet jeqret miljun xogħol u ser jeqret ukoll ħafna mill ħafna nies mis Sri Lanka. Grazzi ħafna is-Sur Tanek, issa s-Sur Kelly. Grazzi, Sir President. Jena grat ħafna li bħala MP mill-Irlanda, il-kollega tiegħi, Sir Higgins, Sir Darassa, qegħdin jiedu interess fi Sri Lanka. U għaxira li l-Irlanda tkun imħasba dawn il-kwistjonijiet, però fl-aħħar mill-aħħar l-unika soluzzjoni hija permezz ta' diplomazija u diskussjonijiet. Għal daqstant jiena nispera li permezz ta' trattat ta' Lisbona l-istatus il-ġdid u il-rappresentant eh, Oli ikunu jistaw jippermettu li waslu paċi f'dawn iż-żoni u bekk ikonna eh, demokrazija f'dan il-pajjiż. Il Grazzi. Grazzi, Sur Kelly. Is-Sinjura Korrela kjoġbok. Sir President, aħna konna din n-segwu u din nikkommentaw fuq is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż u spiss Tlifna kull tama. 25 sena ta' konflitti sa' spiċċa u ġew mirbuħa it-Tamil. Hemm ħafna rifuġjati però u ħafna problemi fl-ekonomija kif ukoll fis-sistema ġudizzjarja. Aħna għandna tama però din hija sitwazzjoni kritika ħafna. In-nies ma kinux qegħdin kienu qed jispress juru tasib dwar is-sitwazzjoni li hemm f'din il-pajjiż Nispera li jkun hemm għajnuna internazzjonali eh, u fl-istess jien is-soċjetà internazzjonali għandha tikkometti ruha biex ikun hemm paċi f'din il-gżira ferm sabiħa għandna wkoll bżonn iktar għajnuna għal minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi Sinjura Korola, s-salaħar kellim. Is-sur. Se nitkellem għal-ewwel darba biex ninsisti dwar il-kollega tiegħi ħawtala illi jeħtieġ illi jkun hemm iktar xogħol fuq il-dan il-proċess mhux biss sali li paħmar imma wkoll l-Azzjonijiet Uniti. Nixtieq insemmi wkoll dak li qal kollegi tiegħi ieħor illi jekk ma namlux minn kollox biex nużaw dan l-istrument bħal dan il-faċilitajt eh, ta' kummerċ mhux għal dawk illi jaqblu mal-TTT Aħna nafu eżattament li hemm investigazzjoni bħalissa dwar dan biex inkunu nafu eżattament jekk l-awtoritajiet ta' Sri Lanka qed jużaw u jagħmlu dan ix-xogħol kif suppost jagħmlu biex jassiguraw li hemm id-drittijiet umani rispettati. Jekk dan ma jsirx hija ħaġa normal u neċessarja li nistgħu nitolbu illi ma jkunx hemm eh, rinnovament ta' dan il-mandat. Dan il-din talba għandha tkun illi konna ma jassurwa ma sarx nħalluha tibqa' bil-simpatizzanti biss Vielen Dank, Herr Kollege Romeva Irueva. Zum Abschluss der Aussprache erteile ich Grazie ħafna, Sir Romeva Irueva, tal-Kommissjoni jekk joġbok. Grazzi. Il-Kommissjoni Ewropea ser tkompli taħdem fuq din is-sitwazzjoni. Aħna Diġa bdejna nidjalogaw mal-gvern tal-Sri Lanka u dan għandu jibni il-bażi relazzjonijiet ġodda. Relazzjonijiet li fuqhom iż-żewġ naħat ser jipprivaw jisibu soluzzjonijiet għal problemi li qegħdin niffaċċjaw bħalissa. Aħna imħasbin bis-sitwazzjoni umanitarja ferm kritika li hemm f'dan il-pajjiż u f'dawn il-kampijiet, f'dawn il-postijiet fejn qed jiġu riallokati dawn il-persuni. Is-sitwazzjonijiet f'dawn il-kampijiet juru ksur kbir ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna allura għandna bżonn nassiguraw li dawn in-nies kollha kunu jistaw jibbenefikaw mill-moviment eh, ħieles u kol minn aċċess għal eh, għajnuna umanitarja. biex bekk l-organizzazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja jkun jistgħu jagħmlu xogħol mod effettiv dawn il-kampijiet. Aħna wkoll qegħdin nitħasbu dwar is-sitwazzjonijiet u drittijiet tal-bniedem ġewwa Sri Lanka. Aħna ksibna informazzjoni dwar ehm, eżekuzzjonijiet mhux ġudizzjarji, intimidazzjonijiet tal-istampa u aħna qed naħsbu dwar tejm li jista' jieħu in konsiderazzjoni tas sitwazzjoni u wkoll il-kriminalitajiet li mhux qed jiġu ikkastigati. Għaldaqstant iridu nassiguraw li kull il-partijiet kollha jiġu ikunu responsabbli għall azzjonijiet tagħhom. Aħna minna studju fuq id-drittijiet tal-bniedem ġewwa Sri Lanka u lan ta' din il-missjoni kienet biex nistabilixxu jekk il-pajjiż kien qed jilħaq l-obligi tiegħu jew le. Skont il ftehim ta' governanza tajba u sostenibilità li ġew stabiliti mill-Unjoni Ewropea. Less PG Plus System. Dawn huma standard internazzjonali għad drittijiet tal-bniedem wara dak l-istudju aħna rajna li kienem bosta nuqasijiet dwar tlet konvenzjonijiet ta' Nazzjonijiet Uniti dwar iġittijiet tal-bniedem. Il-Konvenzjoni Internazzjonali fuq eh, il-Libertajiet Politiċi u Ċivili, il-Konvenzjoni kontra it-Tortura eh, u il-Konvenzjoni fuq iġittijiet tat-Tfal dawn juruna li bħalissa li Sri Lanka mhux qed timplementa dawn il-konvenzjonijiet internazzjonali kif suppost. Minħabba din is-sitwazzjoni ħażina il-benefiċi addizzjonali tal-kummerċ taħt il-sistema SPG Plus musser jiġu allokati musser jiġu motija għalix dawn il-sistemi kolla taħt dan il-konvenzjoni iridu jiġu ratifikati u applikati. Grazzi ħafna tal-attenzjoni taħkom. Grazzi, Komissarju Arban. Nikkonkludu dibattitu tagħna u se ngħaddu għal votazzjonijiet. Ippermettuli biex li ngħid Komment kifet qabel dwar il-KHDI u l-spiegazzjoni tal-voti. Wara li nkunu bdejna l-KHDI u